l-Onorevole Miranda Paz, membru tal-Kummissjoni Ġuridika u, u anki għal membru ta' Delegazzjoni tal relazzjoniet ma' Stati Uniti u anki għanna il-nomina ta' Sur Kolombier pala membru tal-Kumitat tal-Agrikoltura, l-Izvilupp Rurali kif ukoll Delegazzjoni Parlamentari għal relazzjoniet ma' Turkija u dawn ukoll huma meqju